li għanna qoddimna. Nirringrazzja lill presidenza l-Komissjoni u nispera li konna dan is-sinjal ċar ta' dan eh, permessa dan il-vot. Dan id-dibattitu issa huwa ma' u l-votazzjoni ħassir illum f'nofsinhar. Naddu issa l-punt li jmiss. Dan huwa dwar id-dibattitu dwar ir-rapport ta' Agustin Diaz de Mera Garcia Consegriera rapport dwar il-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-possess tagħhom meta jaqsmu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Ngħaddi l-kelma lir rapporter Muchas gracias, señor presidente. Grazie tassew, President. Aħna kellna triq twila Għoddimna meta bdejna nindirizzaw din il-kwistjoni, jina nixtieq nirringrazzja lill persuni kollha għal-ħidma tagħhom, kollegi shadows, il-ħidma wkoll tal-Kummissjoni u l-ispirtu ta' kooperazzjoni tagħha il-Kunsill ukoll il-presidenzi differenti li kien hemm tal-Polonja, tad-Danimarka, dik ta' Ċipru, dik il-Landiża, u issa dik Litwana. U wkoll nixtieq nirringrazzja l servizzi ta' din il-kamra unek mod partikolari li l-kumitat tiegħi jiena naħseb illi aħna laqajna ħafna laqat matul is-sena trilogi, laqat ta' shadows u koll laqat tekniċi għaliex le. U dan kollu għen sabiex aħna naslu għal dan ir-rapport. Issa fil-25 ta' Ġunju eh, kien hemm ta' maġġoranza bejn il-membri tal-grupp tiegħi, il-PPE, l-ALDE, l-SND kif ukoll il-Presidenza Irlandiża. Dan iftajim ġi ratifikat b'mod unanimu fit-18 ta' Lulju fuq il-livell ta' Kunsill. Jien nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għalix intom biltu dwar punti u kol ma biltux dwar punti oħra. Għalix dan jgħin u jisaxħax jarrikixi d-dibattitu tagħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-Kummissjoni. Iva stajna eh, niksbu aktar qbil dwar ċerti punti, iżda jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill għaliex huwa wera dik is-sensittività matul il-presidenza tiegħu u prova ta' dan kien il-vot unanimu illi kien hemm favur dan il-ftehim naħseb illi isaħħaħ il- politika tal-viża tal-Unjoni Ewropea jagħmel aktar ġusta, aktar effettiva u jħares l-interessi taċ-ċittadini tagħna. L-isfidi li aħna kellna kienu serji immens. Jiena nemmen li rridu nqisu il-punti sensittivi kollha ta' kulħadd u noħorġu b'rispons intelligenti sabiex jkollna solidarjetà u trattament ugwali għaċ-ċittadini kollha u dawk illi qegħdin jiffaċċew problemi. Irridu nqisu b'mod partikolari il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Aħna sibna ftejimiet dwar kwistjonijiet marbuta mal-viża, mal-viżi. l-ekwipaġġ tal-art kif ukoll l-ekwipaġġ tal-art tal-baħar kif ukoll membri ta' skwadri ta' salvataġġ kif ukoll membri ta' organizzazzjonijiet u l-kwistjoni ta' refuġjati pereżempju. eżempju kif ukoll isna s-sitwazzjoni attwali ma' Renju Unit u l-Irlanda, id-dibattitu dwar il-kwistjoni ta' reċiproċità u sospensjoni eh, jitfa dawn il kwistjoni fuq livell sekondarju imma aħna trattajna affarijiet importanti wkoll. U sibna tweġibiet għal bosta mistoqsijiet li kien jeħtiġilhom tweġiba. Ħafna mill-isforzi tagħna kienu ffokati fuq respons ibbilanċat għal reċiproċità u l-kwistjonijiet ta' sospensjoni aħna ridna noħorġu b'istrumenti effettivi bbażati fuq is-solidarjetà sabiex natu rispons ċar bbażat fuq is-solidarjetà għaċ-ċittadini kif ukoll eh, Fl-istess waqt ħarisna l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea dawn il-mekkaniżmi ser ikollhom riperkussjonijiet fuq pajjiżi terzi. Iżda jiena naħseb illi aħna rdu nħarsu liċ ċittadini Ewropej Irridu nsibu soluzzjonijiet għal problemi l qegħdin jiffaċċjaw miljuni ta' ċittadini ġejjin minn fejn ġejjin Polonja, Rumanija, Bulgarija, il-Polonja, Repubblika Ċeka. U dan id-dokument jindirsa dawn il-problemi ma joħloqx konflitt konflitt ma' pajjiżi terzi għaliex ħares ukoll is-setat li nataw mit-Trattat ta' Lisbona mill kussjoni orizzontali tal-użu tal-atti delegati u l-implementazzjoni aħna naftejmi ġeneralizzat dwar il-fatt illi aħna irridu il inqisu il-każ skont l-affarijiet skont il-każ irid ikollna approċċ każ b'każ l-affarijiet legali kollha jistgħu jiġu interpretati imma rridu nqisu li l-istrumenti leġislattivi jiddependu fuq il-lan legali. U d-deċiżjoni li tittieħed it-test tal-lum mhux biss ġie adottat mod unanimu fuq livell ta' kunsill imma f'Lulju irċieva wkoll l-appoġġ Una nanibu tal-gruppi politiċi kollha fiħdan dan il-Parlament. Aħna nemnu li t-test li għanna uddimna jirrifletti dak li aħna kon qegħdin niddiskutu diġà fil-bidu. Kenna ċertu pożizzjonijiet fissi illi ridna nżommu magħhom fir-rigward tar-rabti esterni tal-Unjoni Ewropea. Jiena dan il-ftejim nista' niddefendih għandi kuxjenza safja u nista' ngħid illi dan kien l-aħjar riżultat illi aħna stajna noħorġu bih għall-isfidi li aħna faċċajna matul dawn is-snin, grazzi. Grazzi. Issa ma dil kelma lill-Kummissarju Banjer. Grazzi tassew sur Viċi President eżis membri tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni hija konxa l-importanza u sensitività ta' dan id-dossier mod partikolari żewġ mekkaniżmi illi fihom il-proposta ta' emenda sospensjoni u reċiproċità aħna qegħdin nippruvaw inżommu l-kredibilità u l-effiċjenza tal-politika komuni tal-viża u solidarjetà fost il-membri. Il-Kommissjoni ħadmet qatih mal-presidenzi, mal-parlament sabiex tikseb kompromess illi wassal għal mekkanizmu effiċjenti u sot b'mod legali. Nistaqni ringrazja b'mod partikolari l-Sur Diaz de Mera għall-isforz kbir tiegħu sabiex instab kompromess f'negozjati li kienu twal u komplikati. Imma illi rajna illi dejjem irrenja l-ispirtu ta' kooperazzjoni fost il-presidenzi, ir-rapporter, il ix-shadows u il-kummissjoni jiena sodisfatt illi aħna stajna niffinalizzaw dawn in-negozjati twal U żewġ mekkaniżmi li huma l-element essenzjali ta' din l-emenda kienu meħtieġa sabiex ikonna sistema tal-viżi li ma tkunx miftuħa għal abużi u li tiżgura li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea jiġu trattati bl-istess mod mill-imsieħba l-pajjiżi terzi tagħna. Ser jiġi żgurat li aħna nistgħu nkomplu bin-negozjati tal-liberalizzazzjoni tal-viża tal liberalizzazzjoni tal viża illi meta jenata il-reġim ta' bla viza li ċittadin ta' pajis terz dan ma jkunx pajis jew reġjun u mekanizmi speċifiċi imma ser ikun hemm mekanizmi ġenerali u ser ikun hemm break illi jista' jiġi użat sabiex nevitaw abbuż fl-ivvjaġġar mingħajr il-viżi dan ser iżid il-kredibilità tas-sistema tal-viżi tagħna. Madana kollu, jiena jkolli ngħidilkom illi il-Kummissjoni ma tantx ċerta jekk ftit imħawda dwar il-kompromessi li aħna qegħdin niddiskutu llum. Minkejja sodisfazzjon illi fl-aħħar sibna ftehim, il-Kummissjoni hija ddiżappuntata blamla li ġiet mażula għal mekkaniżmu ta' reċiproċità. Il-Kummissjoni ma tistax taċċetta test attwali ta' dan il-mekkaniżmu li ġaħna għandna dubji kbar dwar il-legalità tiegħu u l-effettività ta' dan il mekanizmu Sa ngħid kelmtejn dwaru bħala kwistjoni ta' prinċipju l-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati ma jistaw jiġu użati sabiex nieħdu l-istess deċiżjoni u possibbli li konna kemm l-atti ta' implementazzjoni kif ukoll l-atti delegati li jkunu jinsabu fl-istess test leġislattiv iżda għal mekanizmi differenti. U dan mhux il-każ hawnhekk. Fil-kompromess matul perjodu ta' sentejn kull deċiżjoni ser tittieħed permezz ta' qatt ta' implementazzjoni ma' wara sentejn il-proċedura taqleb u tinbidel fatt id-delegati. Hawnhekk il kummissjoni ma tistax taqbel. Apparti minn hekk, in-natura tal-miżura ma tippermettix illi jkun hemm l-użu tal id delegati, il-mekkaniżmu ta' reċiproċità jikkonċerna pajjiż speċifiku li ċittadini tiegħu m'għandhom bżonn viża sabiex iżuru l-Unjoni Ewropea u l-importanza tal-obbligu eh, tal-ċittadini ta' ċittadini ta' stat membru jew aktar. Il-Kummissjoni qiegħda tgħid illi hemm bżonn ta' deroga temporanja mir-regolament fir-rigward ta' dan l-individwu minn dan il-pajjiż terz. Din hija sitwazzjoni konkreta u speċifika individwali u mhux miżura ta' applikazzjoni ġenerali kif jitlob it-trattat għall-atti delegati. U għaparti kwistjonijiet ta' għamla, lan politiku li konna reċiproċità aktar effettiva u mekkanizmu ta' reċiproċità aktar effettiv, effettiv ma' ntlaħax dan lan. Il-kompromess attwali mhux ser ikun effiċenti għaliex mal-ewwel sentejn Matul l-ewwel sentej il-Kummissjoni tista' tadotta deċiżjoni u tissospendi l-viża għal ċerti kategoriji ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi. Pal per eżempju il-dawk detenturi ta' passaporti diplomatiċi u passaporti ta' servizz. Apparti minn hekk, l-atti li jistgħu joħorġu mill-Kunsill irridu jagħmlu sqarri jiena minħabba dan irrid nagħmel din l-istqarrija fisem il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tilqa l-adozzjoni tal-proposta tal-Kunsillu Parlament illi temenda regolament 539 tal-2001 li għandalan illi tejjeb il-kredibilta tal-politika komuni tal-viza u tiżgura aktar solidarjetà fost l-Istati membri. Madana kollu. Il-Komissjoni jiddispjaċija illi il-poteri illi hija għanda dwar il-mekanizmu ta' reċiproċità fl-opinjoni tal-Komissjoni mhumiex f'konformità ma' artikolu 290 u artikolu 291 ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Għalda stant il-Kommissjoni tirriserva dritt illi tagħmel użu mir-rimedji li huma disponibbli fi trattat sabiex dan il-punt jiġi iċċarat mill-Qorti tal-Ġustizzja. Grazzi tassew sur Viċi President. Dziękuję bardzo panie komisarzu. Przechodzimy do mówców w imieniu grup politycznych. Grazzi tassew komisarju. Issa fisem il-gruppi politiċi naddi il kelma lil Veronik Matthew fisem PPE. Grazzi, komissarju, kollegi, jien nixtieq nifraħ lill kollega Tana, li sordija Demera nixtieq infakru illi dan ix-xogħol huwa riżultat ta' sentejn u nofs ta' xogħol ta' tenaċità tiegħu illi huwa siftejji minkejja l-pressjoni kollha l-bidliet fil-femmit illi kien hemm matul in-negozjati bekk huwa riżultat qalbieni ħafna u nistgħu namministraw il-politika Ewropea tal-viża. Sissa ma konniex mamra sabiex nindirizzaw ċertu żviluppi ġodda meta jkun hemm derogi ta' viża għal pajjiżi terzi, issa għandna regoli komuni u nistaw nirrapportaw stati illi jimponu viza ċittadini tal-Unjoni Ewropea u aħna mbagħad nistgħu nitolbu illi eh, dawn iċ-ċittadini ta' tal-pajjiż terz ikollhom bżonn tal-viża biex iżuru l-Unjoni Ewropea. Din hija kruċjali għalina għall-amministrazzjoni tal-frontieri tagħna issa ser ikonna mekkaniżmu xira fejn ser inkunu nagħmlu fejn ser inkunu nistgħu nagħmlu sospensjoni temporanja ta' viża u nikkontrollaw ċittadini regolari minn dawn il-pajjiżi. Mardux inkunu nġenwi. Deroga ta' viża għal waqfa qasira qed tiġi sfruttata. U aħna rridu nipproteġu li ċittadini tagħna rridu nistabilixxu mill-ġdid ir-rekwiżit ta' viża jekk dan isir. Għaliex rekwiżiti ta' viża huma marbuta ma' drittijiet illi aħna nagħtu lill-Istati Membri.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 Zelo sem razočarana, da se danes pogovarjamo. Komissarju, kollegi, jiena dizappuntata mens Illi aħna qegħdin diskutu dan l-abbozz ta' rapport flimkien illi ser isawar il-politika tal viza tal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea u maħniex naraw x'tip ta' kompetenzi għandu l-Parlament Ewropew permezz tal-kodeċiżjoni hawnhekk. Din hija kwistjoni kruċjali immens hija marbuta maċ-ċittadini tagħna. Issa aħna Rajna illi eh, kena nsofru kważi rikat minnaħat tal-Kunsill. U ma nafx għaliex fl-aħħar minuta il-rapporter iddeċida illi jinjora lat id-delegati illi huma kompetenza tal-Parlament Ewropew ukoll meta aħna nitkellmu dwar l-infaslu politika għal din il-kwistjoni ta' eżenzjoni limitata għal viżi. Dan minkejja l-fatt li naħdim tajjeb ħafna ma' rapporter. Dan qed nużaw bħala mezz politiku kontra persuni li ġejjin minn stati eh, ġirin, mod partikolari l-Balkani tal-Punent, fejn l-eżenzjoni tal-viżi kien pass storiku għall-Unjoni Ewropea. Maħniex biss impoġġu friskju l-ġejjieni tal-politika tal-viżi tagħna imma anke l-politika tal-viċinat għaliex min jista' jiggarantixxi li dan il-mekkaniżmu ser ikun biss eżenzjoni. Issa għal ħafna żmien rajna li kienem tentattivi li għagħu jiddaħlu l-vizi għall-istati tal-Balkani tal-Ponent dan ikun pass lura għal-pajizi illi aħna edin nofru l-om prospett Ewropew u L-istess japplika għal-mekanizmu ta' reċiproċità. Is-servizzi legali tagħna naħseb li qegħdin ipoġġu dan kollu fid-dubju. Hemm il-kwistjoni tal-kompetenza wkoll u it-taħlita ta' l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni wkoll. Aħna smajna dwar il-kas li mar qudiem l-Qorti tal-Ġustizzja wkoll u hemmhekk il-Kummissjoni mhijiex daqshekk ċerta dak kollha li jemnu li dan ser jien sabiex neħu l-viżi bilaterali, pereżempju bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Kanada jien nistandu lejhom ngħidulhom le. Tittamawx dan mhux ser isir Il-Venanza Ewropea qalet illi il-rabtiet tagħna mal-imsieħba ta' priorità huma wkoll għandhom ċertu priorità u għalhekk x'għandu xjaqsam dan mal-naġun daħlu l-viżi jekk l-Istati Uniti u l-Kanada għadhom qegħdin jitolbu il-viżi minn ċerti stati membri tal-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa politika wkoll, għodda politika li qatt musser tiġi attivata. Kollegi, jina nitlobkom sabiex tifutaw kontra il-rapport għalli fit-tieni qari aħna nkunu nistaw niproteġu il-kompetenzi tal-Parlament Ewropew illi edin jinatawlna mitrattat tal-Lisbona dwar il-politika tal-viza. Din hija kwistjoni kruċali immens illi tolqot li ċittadini tagħna. U l-libertà fundamentali ta' ċaqliq tal-moviment ukoll hija kwistjoni ta' integrazzjoni Ewropea u qed tolqot liż-żgħażagħ b'mod partikolari dawk illi jifjaġaw l-aktar. U dawk illi jafu xiridu mill-ġejjeni tagħhom dinja bxara ħażina għaċ-ċittadini bxara ħażina għal rabtiet tagħna mal-bqija tad-dinja bxara ħażina l-Unjoni Ewropea kollha kemm huwa għal politika ta' viċinat tagħna. Għandna responsabilità kbira meta aħna nivvutaw dwar dan il-ħamis jekk dan nwet u ħahna maħnix ser nejnu imma ser nikkompromettu il-libertà ta' ċaqli ta' ċittadini tagħna. Grazzi fisem il-liberali is-Sinjora Vikstrom. Nitlob skuża jgħid il-President għandi mistoqsija mis-sur Obermajer għas-Sinjora Fallon taħt il-proċedura tal-Karta Blu. Sinjora Vikstrom sa naftita għalissa. Sinjora Fajon taċċetta l-mistoqsija, Iva? Jekk iva, mela allura tista' titkellem, Sur Robert Mayer. Ehm, ich möchte mir die Grazie President. Jiena nixtieq nistaqsi żewġ mistoqsijiet. min pajis li huwa mill-qut mill-viċinat tiegħu u l-istati tal-Balkani tal-Punent intom inti tkellem dwar il-ftuħ tal- il-Balkan tal-Punent u l-liberalizzazzjoni tal-viża ma' dawn il-pajjiżi, jiena nixtieq nkun naf jekk inti taf x'in is sitwazzjoni fil-pajjiżi viċini, pajjiżi ġirien, il-pajjiż tiegħi l-Awstrija. Inti qed issegwix qed jiġri mijiet ta' e, xarabankijiet illi ġejjin minn min pajjiżi ġirien li dawn jkunu ddikjarati bħala xarabankijiet ta' turisti imma mbagħad ma jerġgħux lura. U daw kollha li jkunu fuqhom jisparixxu jiebu. Ma jarġawx lura. Tafu dan xi fisser għal għalina għal popolazzjoni konċernata grazzi. Għala lepa Uber Obermajer da ste mi dali to priložnost da vam zelo konkretno Grazzi ħafna ħafna sur Robert Mayer tal-li tajtni possibilità li natik sveġiba speċjali fuq għadin. Jien għandi informazzjoni apposta il rapport tal-axħar ta' Frontex u inti kun inti għandek tkun grata li ġej minn pajjiż fejn għandek tkom l-inqas problemi, għandkom sistema eċċellenti anka mill-istati kollha tal-Balkani tal-Punent għandhom ċittadini illi mumiex qed igawdu minna kif qed tgawdu intom f'pajjiżi hemm nies mill-Balkani tal-Punent li qed jitlu fl-Unjoni Ewropea, imma in-numri qed isiru iktar baxxi u l-gvernijiet fil-Balkani tal-Punent qed jieħdu l-passi kollha meħtieġa biex jassiguraw dan ikun il-każ u aħna rridu nħarsu lejn is-solidarjetà l-ewwel qabel kollox nsibu mezzi oħra speċjalment meta li nitkellmu fuq l-fiċinat tagħna stess biex nassiguraw ruħna li dawn l-istati kunu jistaw jkomplu il-mira tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea. Nafu li għanna ħafna nies wara dan. Grazzi, il-kellima li jmiss. Is-Sinjura Vikstrom. Grazzi. Sur President, dan Iva, dan huwa rapport importanti għax fih salva klausola ta' salvagwardji tal-waivers e, tal-viza tal pajjiżi tarzi e, meta jkun hemm stat membru li jkun taħt pressjoni kbira. Jien nixtieq ngħid li l-mira ħarija tagħna huwa li minkejja kollox aħna suppost qed ikollna liberalizzazzjoni tal-viża aħna għanna eh, mekkanizmu ta' reċiproċità u permezz ta' dan aħna din insaxħu is-solidarjetà bejn il-pajjiżi ta' fl-istess kien qegħdin nagħtu sinjal ċar immens lil dinja ta' barra li l-istati membri kollha jridu jagħtu trattament indaqs meta niġu għawif għal-wejvers ta' viża dwar il-komitoloġija il-grupp tiegħi jiltaqa dil-ġimma u mhux nippermettu li dan biex ma naċċettawx ftehim illi wara ħafna laqat u ħafna ħin u problemi e, wasalna liħ. Aħna rridu jkollna solidarieta msaħħa u aħna rridu nuru din is-solidarjetà f'dak li għandu x'aqsam mad-dinja barra mill-Unjoni. Grazzi. Grazzi u issa li jmiss eh, għal grupp tal-fisem il-grupp tal-ħodor l-onorevoli Zadona. Grazzi, President, u onorevoli Komissarju, eżis kollegi, l-ewel ħaġa. Grazzi l-rapporter, Is-Sur Diaz Demer, għal kooperazzjoni tajba u li tagħti l-frott f'din it-triq daqshekk twila kif iddefinejta inti li daqila armajn sentej u nofs Grazzi u koll per, u permezz ta' l-isforzi personali tijaw e, u dan ġi u ukoll e, b'mod pozittiv firdan il-Kumitat tal-Libertajiet. Sfortunatament hemm ċerti punti e, mill-ħodor ma tantx kien hemm sinjal pożittiv. L-ewwel fuq in-naħa l-waħda hemm progress fuq dan il-punt ta' reċiproċitajiet ta' viża intom tiftakru illi fuq proposta ta' Aleksandr Alvara u appoġġjat mill-grupp tagħna minn numru ta' ta' Shadows u kollegi oħra li qegħdin hawnhekk f'din il-kamra. dil emenda kienet kważi automatikament ir rintroduzzjoni automatika kważi ta' vizas f'dawk il-pajjiżi terzi illi jkunu illi ma illi jagħmlu waiver ta' viżi għal ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Imma xorta il-Kunsil kif tafu li l-Esli jaċċetta jaqbel fuq mekanizmu fuq tnejn f'dik li aħna nifmu sur komissarju Benja is-sodisfazzjon tiegħek imma jina jkolli ngħid il għad hemm baqa' progress hawnhekk xi jiġi reġistrat jina għanna id-dizappuntati ħafna bid-dil li sar f'dak li għandu xasamma ma' sospensjonijiet eh, temporani ta' waivers ta' disa bħala ħodor aħna nemnu li zieda fin-numru ta' eh, ta' applikazzjoniet ta' azil tkun raġuni tajba l-sospensjoni għanna lista pozittiva li mandom xieġ, allura in nisbin din il-lista pozittiva mandom jiġu kastigati biex jaraw l-użu ta' dritt tal-azil avolja għal raġuni tajba. Mhux hekk biss, imma billi ma naċċettawx din il-sospensjoni aħna żguri li di m'għandix tmur permezz ta' qatt ta' implementazzjoni. Jekk ikollok ristawr temporanju tal-viża jaddim il-kodeċiżjoni, il-Parlament għandu joħroġ japprova buħta temporanja. Allura, e, għad delegat biss jista' jintuża biex ikun hemm din it-tip ta' protezzjoni. Meta nieħdu kont ta' da kollu, il-grupp tiegħi ma jistax jaċċetta l-ewwel il sejm taħt l-ewwel qari. Grazzi. U wissa fisem il-gwe l-onorevoli Ernst għal-minuta u nofs. Iva, grazzi ħafna. E signori, dan il-regolament biex inkunċara ċara qed jibdel in-natura tiegħu stess, xed li infisser biha tajt il-kelliema U importanti li jkollna eh, strument għal pajjiż ċittadini speċjalment li għadin fil-Balkani tal-Punent fissa li għadin insaxħu e, e, relazzjoniet bejn pajjiżi b'saħħithom bħal il-Ġermanja u l-Awstrija. E, mekanizmu ta' sospensjoni ta' dawn il-viżi huwa dak li jfisser f'ħafna mill-kwistjonijiet anka għandek il-problema mal-konfini fej għandek il-nista Roma deħlin f'pajizi, etc. U għawnek, jekk tħares, jekk il-fajrom, il-fajrom, tara illi ħafna nies itineranti u passaporti li jittieħdu l dawn nies u da kollu qed jiġri qabel ma aħna jkollna daw ir-regoli u l-affarijiet ħajkunu ferm għar wara. Allura aħna hawnhekk qegħdin qisna qegħdin naħsbu minn qabel fuq dan it-tip ta' żvilupp. Għad żortu daw il-pajjiżi jiena ħaris lejn dak li qed jiġri fis-Serbja għandek nies Roma li jgħixu fuq tunnellati ta' skart. U għamnek għedin nitkelmu fuq pro ethnic profiling, nies ċittadini li mumiex għedin jiġu trattati b'mod e, dinjituż. Allura jina naħseb li aħna rridu nħarsu lejn l-izviluppi li għaddejjin bħalissa Jiena ma nħoss li għanna naqblu ma regolamenti jkollna bil-fors ma naċċettawx. Grazzi. Grazie, eh, ora la parola. Grazie ħafna. Nadwissa għal rapporters l-oħra, l-onorevoli Kwelo, għal żewġ minuti. Grazie ħafna, President, Komissarju, kollegi, żewġ kummenti. L-ewwel fuq dan il mekanizmu ta' mm, eh, reċiproċità. Reċiproċità kompleta fil viza għandha tkun lantana jekk stat membru jinnotifikana illi pajjiż terz id-deċida illi jimponi rekwiziti tal-viza għal ċittadini, allura l-istati membri jridu jirreġixxu b'mod kollettiv jagħtu risposta komuni għax din tafetwa l-Ewropa kollha u ma nistgħux nipermettu illi ċittadini Ewropej ikollhom trattament differenti għalhekk naqbel mal l-Onorevoli Diaz de Mera It-tieni imbagħad għandna l-introduzzjoni tal-viża. Iġifieri il-sospensjoni tal-waiver tal-viża. Dan il-mekkanizmu iseħ biss jekk ikun hemm każijiet urġenti fejn ikun hemm żieda sostanzjali ta' immigranti irregolari jew inkella eh, talbiet tal protezzjoni internazzjonali li ma jkunux ibbażati eh, fuq eh, evidenza valida. Dan ma jistax ikun xi ħaġa valida però kif qalu kelliema qabli il-ħruġ tal-viża huwa biss aspett wieħed minn relazzjonijiet eh, varji li l-Unjoni Ewropea għandha ma' pajjiżi terzi. Iġifieri, il-tneħħija tal-eżenzjoni temporanja titkun parti minn eh, xi ħaġa aktar komplessa l-istati membri għandhom eh, ikollhom aktar informazzjoni disponibli naqbel ma l-Onorevoli Diaz Zemeras illi eh, eh, ma nistawx naqbdu niddeċidu fuq kompromess, irridu però namlu l-ewwel pass. Il-Parlament għandu jkollu l-informazzjoni kollha, għandu jitlob l-informazzjoni kollha aktar mill naċċettaw il-business as usual kif qegħdin nagħmlu bħalissa. Grazzi ħafna. L-Honorevoli Vaden Holzer għal żewġ minuti. President, Waħda mill-kisbiet ta' trattat ta' Lisbona kienet li kuna din iż-żona ta' sigurta, libertà u gwaljanza u l-kustjoni ta' suq u anka l-politika monetarja u ekonomika. Għalhekk kiena naħseb illi ikun ġust li jkun hemm il-kodeċizzjoni anka f'dan il-kontest u rridu nżommu f'moħħna dan kollu meta naħsbu dwar il-bidla tal-5 tal-2009 il-kustjoni tal-vizas u l-eżenzjonijiet marbuta maħom miex biss fl-interess nazzjonali Iż-żona komuni ta' sigurtà, liġi u libertà għandha bżonn strateġija komuni biex il-Kunsil u l-Parlament u l-Komissjoni u l-kol kun jistaw jaħdmu fl-imkien fuq dan is suġġett għal raġunijiet interni, politiċi u ta' sigurta. Ovvjament, jista' hemm eh, min ikollu tħassib eh, u sur Su revolsu Obermajna u kol ħaris lej dawn li ċifri, mux etna nara lebda evidenza għal dan, u għalek naħseb li għanna nsaxħu l-prospetti tal-Unjoni Ewropea u insaħu diskussjoni din li għanna bżon biex nindirizzaw tassow din il-kustjoni għandu jkun fl-interess ta' kulħadd li wieħed itejjeb isaħħa l-aspett Ewropew ta' dan kollu u l-ewwel huwa fl-interess tal-Parlament Ewropew innifsu jina nħoss li rapporter għamel xogħol tajjeb ħafna u anka kiseb riżultati eh, sodisfaċenti, però sfortunatament il-pożizzjoni adottata fl-aħħar saċertu punt ma xeħtieġ dawl fuq dan il-prospett Ewropew u għalhekk għandna nifutaw kontra dan ir-rapport għax fit-tieni qari jiena nispera li nkunu nistgħu naraw ukoll id-drittijiet tal-Parlament Ewropew inklużi għal darb'oħra fil-kodeċiżjoni. L-Onorevoli Mulder għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjora President. Il-grupp ħa pozizjoni u l-libertà tal-moviment eh, hija kisba kbira fid-dinja. U hawnhekk għaw ħafna pajjiżi li jixtiequ din il-ħaġa għalhekk għandna nagħmlu progress f'din it-triq. Però xi drabi l-affarijiet imorru ħażin u għalhekk huwa tajjeb li fil-leġiżlazzjoni li għandna qudiemna issa għandna din il-klawżola ta' sospensjoni li qed tiġi proposta biex bekk jekk l-affarijiet morru ħażin, ikonna miżuri li bijom nevitaw l-abbużi għal grupp liberali dan il-punt huwa punt importanti ħafna ħna inħossu li huwa importanti wkoll li jekk ċertu pajjiż partikolari jaddotta miżuri fir rigward ta' ċittadini Ewropej, allura irridu nkunu kapaċi aħna nirrispondu wkoll u hemm ukoll eh, kwistjoni oħra importanti dwar l-atti delegati meta nitkellmu dwar l interpretazzjoni tal-leġiżlazzjoni ħana nħossu illi l-atti delegati għandhom jibqaw hemmhekk u aħna natuhom ħafna importanza. Fil-qosor, aħna nħossu li proposta attuali minn naħta rapporteri hija xi ħaġa li aħna nistgħu napoġġaw u għalhekk nixtieq nirringrazzjaw tax-xogħol tiegħu u nisperaw li maġġoranza ta' din il-plenarja jkunu jistgħu jappoġġaw din il-proposta. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pirke. President, meta il-Parlament Ewropew fl-2010 appoġġa l-idea illi għandu ikunem din eżenzjoni tal-viza għal pajjiżi ta' xlok tal-Europa għal Parlament Ewropew iżdan bir-reqqa u anka ħad deċiżjoni bir-reqqa. Imma issa jekk naraw li din it-tajba talba tal-azil f'daqqa waħda qed tiżdied għal ċittadini ta' dawk il-pajjiżi xi 16 fil-mija tal-applikazzjonijiet ġejjin minnaħa tal-xlok tal-Ewropa u qegħdin eh, jitolbu lill-Iżvezja u l-pajjiżi oħra, aħna l-ura inħossu li għandu ikun hemm eh, dan din il-proposta ma jistax ikun li nipparalizzaw is-sistema kollha minħabba li jkun hemm ħafna talbiet ta' li ma jkollhomx bażi soda. Iridu għalek niġildu kontra l-abbuż tal-proċedura tal-azil u jrid kunem hemm din il klawzula ta' salvagwardja jkun hemm żieda sostanzjala sostanzjali fil-wasla ta' immigranti irregolari jew persuni li qed jitolbu għall-azilu ma jkollhomx bażi li jagħmlu dan u ikunem dan il-ftajim ta' eh, li ma jkunx hemm ritorn lura, ġifieri jkun hemm din il-klawżola, ma nistgħux niparalizzaw is-sistemi tal-ażil tagħna. U anzi għana eh, l-antan għandu jkun li naċċelleraw il-proċess tal-azil tal-proċeduri tal-azil u anka il-mekanizmu ta' reċiproċità jkun jista' jiġi attivata. Dan iwassal għal aktar solidarjetà bejn l-istati membri. Grazzi ħafna l-onorevoli Ensju. Minuta. Eżis ħbib u kollegi, na nifhem it-ħassib li ġi espress mill-kollegi dwar l-atti ta' implementazzjoni u dawk ta' delegazzjoni fir rigward ta' dan il-mekkanizmu ta' sospensjoni jina fil-fat nirrispetta l-opinjoni tal-kollegi f'dan ir-rigward, però nixtieq ngħid li l-ftehim illi jintlaħaq mal-Kunsill għandu l-potenzjali li waqaf is-sitwazzjoni mhux aċċettabbli ta' nuqasta u ugwaljanza li teżisti bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea fir rigward tal-politika tal-viża mal-Kanada u l-Istati Uniti. Dan ħajkun qatt ta' solidarjetà lejn iċ-ċittadini tal-Bulgarija, Repubblika Ċeka, Ċipru, Rumanija u l-Kroazja li qegħdin jiġu diskriminati b'din il-politika tal-viża. Għalkemm it-tekst ġi eh, eh, miftijem u mhuwiex perfett pala prinċipju ta' solidarjetà jiena nixtieq u nitlobkom illi tappoġġawha. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gabriel. Żewġ minuti. Grazzi ħafna. Signora President Lowenet, nixtieq nibda billi nirringrazzja u nifraħ l-kollega tana tax-xogħol tiegħu u anka tal-impenn tiegħu mill-bidu net ta' dan il-proċess twil. Din hija xi ħaġa li ħafna niddiskutuha, imma naħseb jiena grazzi għal dan ir-rapport issa nistgħu nifukaw fuq l-essenza tal-prinċipji tagħna tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam tal-ġustizzja u liberta. Il-Parlament għandu wkoll ikollu il-vuċi tiegħu f'dan. Issa għandna id-definizzjoni mhux biss il-bażi solida, ma naħsibx li għandna neżitaw u ngħidu li għandu jkun hemm eh, dispożizzjonijiet tekniċi li jibgħatu sinjal politiku. Anka fir-rabtiet tagħna mal-pajjiżi terzi u huwa għaw illi jitlu l-anijiet tagħna din il-kjarifika biex ma jkunx hemm interpretazzjoni ħażina dan il-mekanizmu ta' sospensjoni għandu jkun u jisir b'rispett tal-kriterji illi aħna għanna imma anka wkoll b'analisi kas b'kas. Dan huwa l-unika mod li qed jagħti risposta ċara lil għażida tal-influss li dejjem iżdiet tal-immigrazzjoni. Irridu nikkonsolidaw it-tekst biex dan jimxi mal-prinċipji tal-effiċenza li aħna u għax solidarjetà bejn l-Istati membri u l-azzjoni eh, eh, flimkien hija importanti ħafna. Għandna bżonn din il-politika komuni tal-viża strumenti ċari u bil-bażi ta' dan ikunu bat nil nilħu l-għanijiet tagħna u l għal darb'oħra nixtieq ingressa l rapporter talli ippermettilna illi namlu dan il-pass il-qudiem f'din il-kustjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Protasjevic. Għal żewġ minuti, grazzi ħafna, President, Komissarju. Il-dibattitu dal-waqt jala u jider ċar kemm huwa diffiċli li jintlaħaq kompromess. Nixtieq nifraħ lir rapporter fuq il- kompromess illi tlaħaq għal-kem il-kompromess innifsu mhuwiex sodisfaċenti biżejjed għal kulħadd. Naħseb però illi għandna nappoġġaw u jiena ħanejdilkom għalfej. Għal ħafna ċittadini Ewropej, u waħda mill-kisbiet l-aktar l-aktar gbar huwa fil-fatt il-moviment ħieles l-idea ta' Schengen lek tiġi imħarsa, imħarsa kontra l-abbuż. U bekk il-ċittadini Ewropej ma jitilfux il-fiduċja tagħhom fil- l-eżistenza ta' dan ir-regolament. Issa twal it-tħul ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fl-Unjoni Ewropea mingħajr viża u mingħajr il-possibilità li japplikaw għall-azil rridu nassikuraw illi issir xi ħaġa fl-interess ta' ċittadini Ewropej u mhux fl-interess tal-burokratiċi. Din hija responsabilità kbira li qed titpoġġa fuq l-ispalla tal-Kummissjoni Ewropea u naħseb li l-Kummissjoni Ewropea hija kapaċi illi tilħaq dawn ir-rekwiżiti, il-Kummissjoni u rrid sissa li hija kapaċi li tagħmel dan. Issa dwar is-sospensjoni temporanja tal-viza għal dawk il-persuni li jkunu għadin jabbużaw mis-sistema hija miżura tajba ħafna u għandu jkun l-possibilità li nitlu fiftejim ma' pajjiżi tal-sobija tal-van għax dawn qegħdin nistennew pass minna naħa tagħna għandna nkunu aktar ġenerużi u noffru il-possibilità għal tneħħija tal-viża għal dawn il-pajjiżi dan din hija ħtieġa ċara illi tidher. Grazzi. Issa nadu l proċedura di għaj, l-Onorevoli Pikula. Gospodine povjereniče Mimica, cijenjene kolegice i kolege. Komisarju Mimica, aziz kolegi. Ir-reċiproċitaw l-introduzzjoni mil ġdid ta' reġim tal-viza għal pajizi illi eh, ser daħluhom għal-ċittadini Ewropej nistgħu naċċettawhom, jenna ser nwissikom dwar il-konsekwenzi li jista' jkun hemm sospensjoni il reġim ta' viża għal pajjiżi terzi li jista' jkun hemm mingħajr evalwazzjoni politika tal-pajjiż tista' tpoġġi f'riskju l-ambjent ekonomiku Huwa meħtieġ sabiex ikun hemm riforma strutturali l-iktar fil-pajjiżi kandidati sabiex jitlu fl-Unjoni Ewropea. Tkun soluzzjoni tajba li aħna nqasru l-proċeduri sabiex jintalbu jintalab l-azil. Per eżempju, il-Belġu, il-Belġu daħħal proċeduri ġodda sabiex jagħti status ta' azil għal persuni minn kull pajjiż b'mod partikolari minn pajjiżi kandidati fis-sena Ewropea għat ċittadin tkun idea tajba li nibatu messaġġ sabiex inqaw l-qalb taċ-ċittadini kollha il-frontieri tal-Unjoni Ewropea mhux ser ikunu frontieri illi ma jistgħux intelbu frontieri magħmula minn sempliċement interessi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Luna Ċek. Frau Presidentin. Um... Ähm, Grazzi, Signora President. Aziz kollegi, Il-kollega tiegħi mill-grupp tal-ħodor diġà qal illi aħna fil-grupp tal-ħodor ma ser naqblu ma dan għaliex aħna naħsbu illi aħna ma nistgħux nappoġġaw dan id-dritt biex nkeċċu l-persuni, aħna rridu niggarantixxu it-trattat tal Lisbona. Bħala rapporter dwar il-Kosovo jien ikolli ngħid il-persuni mill Kosovo huma dawk l-uniċi fil-Balkani li lanqas għandhom permess lanqas jitħallew jivvjaġġaw b'mod liberu. Sur Obermeyer, inti qed illi hemm ta' xarbankijiet illi deħlin fl-Awstrija u jivvjaġġaw eh, jitilqu lura vojta din hija loġika għaliex jekk qed jidħlu dawn il-vetturi Il-persuni u għet iġorru l-persuni u ma dawn għandhom dritt li jżuru l austria forse għedin iżuru l-qraba taħħom u dan ifisser li huma ma l jivvjaġġawx lura mal-ewwel kif jitlu fil pajis Grazzi. Issa l-Onorevoli Tomazic. Očava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz trećih zemalja te sve slabije integracije novih imigracijskih valova u europsko društvo Pozdravjam uvođenje ne... Din naraw flus kbir ta' persuni fl-Unjoni Ewropea u aħna nilqgħu din l-introduzzjoni ta' mekanizmu ta' sigurtà fil-politika ta' migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Jena naqbel mal-ispirtu ta' dawn il-miżuri imma ikun aħjar li kull stat membru jimplementa s-sistema tal-viża tiegħu għaliex dinja karatterizzata mhux biss mill-arfin tal-dritt li għandhom ċittadini pajjiżi terzi li jgħixu fil-pajjiż imma u determinatu ukoll mill-iżvilupp ekonomiku illi mhux l-istess fl-Unjoni Ewropea nixtieq nitlob il-Kummissjoni sabiex tikkonsidra rabtiet nazzjonali storiċi illi eh, jeżistu mal-Bosnia u Herzegovina u ta' prova wkoll il-firmar ta' ftehim bilaterali li faċilita il-sim ta' frontieri għal dawk li m'għandhomx passaport Kroat. Grazzi. Is-Sur Wojciechowski. Grazzi tassew, President. Il-libertà ta' ċaqliq fl-Unjoni Ewropea huwa valur minnu nnifsu. Xi ħaġa illi qed jintuża wkoll, qed tintuża wkoll minn ċittadini ta' pajjiżi terzi. Qegħdin naraw illi hawn nuqqas tar-reċiproċità. Xi drabi ikun diffiċli illi wieħed jivvjaġġa lejn pajjiż terz mingħajr viża bekk dan huwa każ ċaru tont każ sfaċċat ta' diskriminazzjoni hemm min juhu azzjoni sabiex dan jinbidel eventwalment. Jiena qed nagħmel pressjoni fuq dawn il-pajjiżi terzi sabiex huma jabbandunaw ir-rekwiżiti ta' viża tagħhom. Din hija xi ħaġa li l-kol għandna nappoġġawha. Grazie, onorevole Obermeier. Grazie, l'onorevole Obermeier. Frau Präsidentin, auch wenn es der Geschäft... Signora President, anke jekk il-kollega e, Signora Lunduna ċek ma jriduħx dan, aħna rajna li kien hemm abbużi fis-sistemi tal-azilu tal-viza fl-Unjoni Ewropea. Issa għandna klawzola ta' salvagwardja illi ser tissospendi l-eżenzjoni mill-viża jekk aħna naraw illi dawn in-numri ta' każijiet jiżdiedu. Irdu naraw x'inhi l-problema li teżisti ma nistgħux nibqgħu nistennew sakemm il-Kummissjoni tieħu deċiżjoni li hemm bżonn ta' ħafna ħin sabiex tintittieħed irridu nirreaġixxu mill-aktar fis possibbli b'mod flessibbli u nadattaw għas situazzjoni fil rigward ta' l-applikazzjoni għal azil għanna eżempji tajbin u zina mill modi meta migranti illegali kun diġa wasal f'pajis huwa kważi impossibbli illi nindirizzaw il-problema aktar. Signora Lunacek, hemm blu kardalik. Taċċetta? Kjoġbu. Frau Lunacek. Um, Herr Obermeier, Sie haben jetzt gerade behauptet... Jena, Signora Lunacek Sur Robert Mayer, inti kont għettejt li eluf ta' persuni użaw ħażin dritt tal-azil fl-Awstrija m'għandekx raġun. Kien hemm tnaqqis kbir fil-applikazzjoni tal-azil fl-Awstrija u dan tafu inti. Jekk aħna qegħdin nitkellmu dwar sistema ta' azil Ewropea, sistema Ewropea ta' migrazzjoni, dwar xiex qegħdin nitkellmu sfortunatament m'għandniex sistema komuni tal-azil fl-Ewropa, kull pajjiż għandu s sistema tiegħu xorta ħażina m'għandniex politika komuni tal-immigrazzjoni. U aħna din neħtiġuha mhux persuni li joqogħdu jargumentaw għabbażi tal-abbuż mill azil Qegħdin nitkellmu dwar l-inħarsu l-libertà ta' ċaqliq tal-persuni u mhux noqogħdu nisimgħu dawn il-kummenti illi sejrin fid-direzzjoni żbaljata. Danke, Frau Presidenti. Grazie ħafna, Ivan, jina fil-fat sur jina uh, fil-fat jina nishtinajt u koll li il Luna ċek, edha titkellem fuq l-abbus u illi fil-fatt tiġu wkoll fl austria se jekk ma tiġ taraf illi dan l-abbuż isir fl-Awstrija wkoll din hija problema tagħha iżda dan ir-rapport aħna rridu verament noqogħdu attenti li meta t-nitkelmu fuq l-abbuż aħna nitkellmu b'mod ġenerali b'mod li applika l kulħadd u nippruvaw nsibu soluzzjoni illi tkun tajba l kulħadd u jiena naħseb illi iva nifhem illi sinjor Lunacek għandha pożizzjoni għandi pożizzjoni oħra iżda din hija demokrazija għalek għalhekk aħna qegħdin naħdmu f'demokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna issa nixtieq illi nisimgħu lilkom sermon. Grazzi ħafna membri onorevoli. Minkejja l-problemi li aħna kellna bil-mekkanizmu ta' reċiproċità jiena kont diġà spjegajtilkom fil-kummenti tiegħi tal-ftuħ li jiena nippreferi ninfoka fuq l-elementi pożittivi ta' dan il-kompromess u fuq il-fatt li aħna issa ħajkonna dan il-mekkanizmu ta' sospensjoni li jista' jiżgura li l-politika tal viza tagħna tkun kredibbli u tista' tipprovdi wkoll għodda sabiex aħna nkun nistgħu niġġieldu kontra l-abbuż. Tinkwetawx li żgur li dan il-mekkaniżmu huwa l-aħħar alternattiva għalina f'każijiet ta' emerġenza ġifiri, aħna nużaw biss jekk nilqu l-kondizzjonijiet l-oħra. Il-Parlament ħajkun informat fuq bażi regolari dwar il-passi differenti li għandu x'jaqsmu l-implementazzjoni ta' żewġ mekkaniżmi. Jiena naf kemm huwa importanti li aħna niskuraw li jkun hemm vjaġġar mingħajr visa fil-żona Schengen bejn l-imsieħba tagħna, issa li aħna ikonna din is-sistema mingħajr visa fil-fatt kienet suċċess wara illi aħna konna implementajna proċess diffiċli ħafna. Nixtieq ngħid xi ftit kelmet issa fuq il-politika tal- viza għal pajjiżi tal-Balkan tal-Ponent. l għannet nett il mekkanizmu ta' eh, sospensjoni mhuwiex strument li huwa mfassal sabiex aħna inkopru l-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent. Dinja mekkanizmu ta' applikazzjoni ġenerali għal dawk il-pajjiżi kollha illi qegħdin igawdu mir-sistema ta' mingħajr viza fiż zona Schengen tista' tkun applikata għal kull pajjiż, anka għal dawk il-pajjiżi li jistgħu jibbenefikaw mill-visa waiver il qudiem però s-sitwazzjoni fil-Balkani tal-Punent hemm bżonn illi nħarsu lejha b'attenzjoni partikolari minħabba illi dan għandu impatt fuq il-politika ta' tkabbir u anka fuq il-politika tal-azil u tal-immigrazzjoni u l-mod ta' kif qed nipprattikaw dan il-politika. il politika U apparti minnek, aħna nafu illi s-situazzjoni jemżor nqodu attenti għalija minħabba illi għanna numru li ħafna ta' azil mikke li għad jonqos bil-mod l-azil għal ċertu pajizi. Aħna naħdmu fl-imkien mal-pajizi tal-Balkani tal-Punent kif ukoll mal-pajizi li huma affettwati ħalli aħna naraw x'inja situazzjoni, nikkontrollawha u nippruvaw nsibu soluzzjonijiet. Malli l mekanizmu ta' sospensjoni fil-fatt ikun na dispożizzjoni tagħna, ma nistgħux neskludu l-fatt li jekk situazzjoni tibqa' kif inhi, jista' jkun li jkun hemm xi pajjiż jew tnej jiddeċidu li jibdew jaħdmu bil-mekkaniżmu. Iżda u importanti li jkun ċara l kulħadd li jekk aħna nibdew naħdmu b'din il-mekkaniżmu, Dan ma jwassalx għas sospensjoni tal-waiver tal-viza. Il-Komissjoni trid tanalizza jekk il-kondizzjonijiet tal-mekkanizmu kienux eh, milħuqa fil-fatt u mbagħad aħna rridu xorta waħda analizzaw is-sitwazzjoni kemm kienet gravi. Il-Parlament żgur li ħajibqa' ġġornat u aħna ħantukom informazzjoni fuq bażi regolari dwar is-sitwazzjoni kif qed tiżviluppa. Grazzi ħafna sa ngħaddu sabiex nisimgħu lir-rapporter li huwa Sur Diaz Demera kieġbok. Grazzi ħafna, Signor President. U grazzi u koll l-kollegi kolla illi fil-fat għamlu dibattitu iktar interessanti minħabba illi resqu ħafna kommenti. Kienem 18 il-kollega illi tkellmu matul dan id-dibattitu sabiex b'mod demokratiku u onest jatuna l-opinjoni tagħhom. Nixtieq ningrazzja l dawk kollha li parteċipaw f'din id-diskussjoni lil dawk kollha wkoll li appoġġjaw ir-rapport kif ukoll lil dawk li qalu li kellhom xi dubji dwar ir-rapport. Għandna mistoqsija lill kummissjoni għandi eh, xi ħaġa ngħidulhom fil-fatt. Kummissarju, Is-sitwazzjoni legali jekk kif inti kont qed interpreta din hija l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni jew l-interpretazzjoni tal-Kunsilli jew tal-Parlament minħabba li il-Kummissjoni fil-fatt ħarġet b'dikjerazzjoni aħna nafu x'ħajkun hemm din id-dikjerazzjoni ma naqblux mal-opinjoni legali ta'kom dwar il-legalità jew l-illegalità ta' din il-proposta leġislativa minħabba illi hemm daqsxejn ta' taħlit ukoll f'dak li għandu x'jaqsam il-prinċipju ta' reċiproċità u l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni li ma naqblux ma' dak li qed A apparti minn hekk naħseb illi huwa ta' rez kbira lija speċjalment jekk nerġa' nisma' dak li inti qed it-tieni darba meta tkellimt dak li għattejt interessanti, ġifiri inti għattejt illi ma taqbilx ma' rapport fuq eh, bazi ġenerali, jom kalla taqbel ma' l-parti bew mux il-parti għa, ġifiri inti taqbel ma' mekanizmu ta' sospensjoni li jintom il-kom tizviluppaw ħafna ħjar minn jizda, fl-istess jien jintom għattin tejdu li ma taqblux ma' introduzzjoni tal mekanizmu ta' reċiproċità minħabba it-fassil tiegħu fuq bazi legali. Sir Kummissarju, ekk tejt jina ma nafx jekk inti fil-fatt għandek xittama f'qalbek illi issib soluzzjoni għal dan kollu jiena nixtieq ukoll ngħid li napprezza ħafna x-xogħol illi għamlet is-Sinjura Malstrom, il-Kummissarju Malstrom, minħabba li naħseb li verament segwiet ix-xogħol li kienet issir fuq dan il-fajru naħseb li jista' jkun hemm lok għal ftejim u għal konsens jiena bħala rapporter provajt nsaħħaħ ir-rwol tal-Kummissjoni u nsaħħaħ ir-rwol tal komissjoni bħala rwol diplomatiku wkoll. Il-pajjiżi tal-Balkani m'għandhom xejn minn xi xibżaw U jiena bħala rapporter dak li rnexxini nagħmel huwa illi aħna niskuraw illi konna strument f'idejna ta' regolamentazzjoni illi jista' jintuża sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dak li huwa nieqes min-naħa tas-solidarjetà. U għalhekk issa li nitkellem jiena nixtieq insemmi sitt ismijiet ta' nies li huma b'saħħithom ħafna f'dan il-qasam. Jien kont qed naħseb fuq il-Kroati, fuq iċ-Ċipriotti, fuq il-Nies Repubblika Ċeka, fuq il-Bulgari, fuq ir-Rumeni u anka fuq il-Pollakki. U jiena huma kienu f'moħħi fil-fatt meta kont qed infassal dan ir-rapport, għalhekk kont qed nitlob għal iktar reċiproċità u għal iktar solidarjetà. Dak kollu kellx ngħid, nirringrazzjak. Uh, eh, Komissarju mm, forsi. Komissarju, ma nafx jekk inti forsi tixtiex twieġeb u titkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. Aziz reporter, jiena nixtieq illi nispjegalek l bliktar mod sempliċi u dirett li l-Kommissjoni hija favur il-mekkanizmu ta' reċiproċità hekk kif huwa infassal fir-regolament. Iżda dak li aħna ma naqblux dwaru huwa is-soluzzjoni legali illi nstab tiġifieri mekkanizmu legali li jista' jippermetti li aħna nimplementaw dan il-prinċipju ta' reċiproċità fil-prattika. L-istess ħaġa naħseb li nistgħu ngħidu wkoll għal mekkaniżmu ta' sospensjoni illi fil-fatt huwa appoġġjat bisħieħ minnaħa tal-Kummissjoni. Aħna nħadnu ħafna mill-elementi li jinsabu f'din il-proposta kemm mill elementi kostituzzjonali, l-element legali, u l-idea ġenerali ġifirina naqbel miegħek sur rapporter illi fil-fatt iva hemm lok jista' jkun li aħna jkollna iktar diskussjoni dwar dan is-suġġett u jista' jkun li jkollna possibilità li aħna niftehmu wkoll dwar dan il-fajl. Jiena nixtieq illi nirringrazzjak għal darbohra għal kontribuzzjoni minnaħa eh, tiegħek illi inti u rejtna dejjem matul il-konsultazzjonijiet li aħna kellna u nixtieq ringrazzjak ukoll minħabba li huwa grazzja li ukoll li aħna xnal u kompliment. Jekk jogħġbok su rapporter. Grazzi ħafna, Kummissarju, grazzi lilek. U jiena verament nixtieq nirringrazzjak ta' dawk l-ispjegazzjonijiet li inti tajtna minħabba li naħseb illi verament huma xirqa f'dan il-kuntest. Nixtieq nirringrazzja lilek ukoll tal-isforzi kollha li inti għamilt sabiex tipprova tiddefendi l-pożizzjoni tal-Kummissjoni minħabba illi intom qegħdin fi żvantaġġ ma tafux eżattament ma tafux eżattament xem fih dan il-rapport, u allura kelkom inti kellek tagħmel sforz biex t tirrappreżenta lis-Sinjura Mastro, ma ġifri napprezza ħafna l-ħidma tiegħek u l-isforzi tiegħek. Issa irrelevant mill-fatt li inti bħala kummissarju inti indipendenti xortu waħda naħseb li ħajkollok il-problemi meta ta' biex t tispjega f'pajjiżek din l-opinjoni li qed tirrappreżenta l-Kummissjoni Zgur li inti ħajkollok problemi politiċi ma nixtieqlekx dawn tip ta' problemi. Dak li nixtieq u għal aħna xinna nelbu dak li qed jifridna palissa. Aħna din nitkalmu biss fuq interpretazzjoni legali li hija implikata minn naħa tar-rapporter għal mekanizmu ta' reċproċita u ta' sospensjoni dak kolli kien xi ngħid. Ringrazzjak. Komissarju vuole mm, inter... Komissarju t-xċeta ġi tkellem Le, tajjeb, mela, id-diskussjoni Issa nistana laqaw l-vot dwar dan il-rapport għajsinar ħamis. Għan waqqa fil sessjoni issa sessjoni meta sessjoni bil-votazzjoni.